il sinjura Kalinina Luxafeka, Għax ħat ixtiq itkellem imma diġa spiegajt fuq il-catch di għaj. Jekk hija ka titkellem fuq il-kaċ tiegħi mhux ħa nerġa' nħallik titkellem. Iva inti għad li prerogattiva tiegħek mela għajdinna il-politika tiegħek x'ha tkun waqt dan id-dibattitu waqt il-blue card. Ħad tieħu wieħed, tnejn toħodhom taħt il-kaċ tiegħi, kemm il-kaċ tiegħi ħad tagħmel. Nien naħseb li ħaġa raġunevu ninsaqsi għaliex palma tista' tara il-membri qed jiffustraw ruhom bil-mod ta' kif qed jitmexxew l-affarijiet. Sur Kelly fimt il-mistaqsija tiegħek kien għadni wasalt, għadni kif għadna ma rajtx il-lista, ħanħares li l-lista, ħanara il-ħin, ħanara fejn insabu, imbat niddeċidi jekk neħux blu cards jew le, jekk neħux wieħed nej jew inkella noħodhom xall-ewwel kelliema tal-gruppi u daqshekk jew le. Imbagħad ngħidilkom. Signora Ministru. President, uh, Madam President, thank you, honorable members. So, um, allow me to start by thanking. Mela, Membri onorevoli, nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal din l-opportunità li konna din eh, dan dibattitu fuq il-subja tal-vant propju qabel is-summit ta' Riga li ħaj jiġbor fih il-kapi ta' stat mill-Unjoni Ewropea u il-pajjiżi sħab mill-subja tal-vant fil-21 u 22 ta' Mejju friga. Kważi sitt snin ilu fi Praga aħna ippreżentajna l-vizjoni tagħna sabiex l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tal-Vant ir-relazzjoni tagħhom tasal għal-livell ieħor u nibnu għafas multilaterali għal kooperazzjoni u dialogu. Minn dakinhar aħna irnexxielna niksbu progress tajjeb fl-isħubija tagħna. Aħna nifmu aħjar l-interessi differenti, l-bżonnijiet, l-ambizzjonijiet tal-pajjiżi msieħba tagħna fl-isħubija tal-Vant. Friga għana għan ikkonsidraw il-kizbit konsiderevoli li aħna eh, rajna minn Vilnius u kif ukoll eh, nfasslu aġenda pożittiva għal ġejjieni. Mill-aħħar summit tal-subija tal-vant li kena Vilnius li firmar tal-ftejmiet assoċazzjoni kif ukoll id-DCFTAs dawn waslu eh, il-kooperazzjoni tagħna mal-Ġorġa, il-Moldova u l-Ukrajna fuq livell ġdid Il-ftin ta' assoċazzjoni inkluż id-DCFTAs ma' Georgia u Repubblika tal-Moldova diġa provizorjament edin jiġu applikati u l-indikaturi inizjali huma verament promettenti. Il-kummerġ ġa jiżdied bejn l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba ikkonċernati. Issa fuq l-Ukrajina, Is-summit riċenti tal-Unjoni Ewropea mal-Ukrajina ikkonferma li l-applikazzjoni provizorja tal-DCFTA tal-Ukrajina ħajibda fl-ewwel ta' jannar tal-2016. Issa bħalma l-kol tafu, il-Kummissarju Cecilia Malmstrom qed torganizza laqat trilaterali mal-kontroparti tal-Ukrajina u Russja sabiex tassigura li l-applikazzjoni provvizorja fl-ewwel ta' jannar fil-fatt issir u dan fl-aħjar ambjent possibbli. Is-summit ta' Riga ħajkun opportunità sabiex nirrevedu l-istadji tal-bidu tal-implementazzjoni tal-ftejmi ta' assoċazzjoni u DCFTAs. Kif ukoll sabiex nuru l-impenn qawwi tal-Unjoni Ewropea sabiex inżidu il-kooperazzjoni tagħna. Is-summit ħaj jerġa' jikkonferma l-importanza tar-riforma li jikkonsolidaw l-istat ta' dritt kif ukoll eh, ekonomija kompetittiva U din hija l-aħjar prospettiva biex nigarantixxu ġejjieni Ewropew għall-imsieħba tagħna. Aħna ħankunu qegħdin nfasizzaw l-impenn tal-Unjoni Ewropea sabiex nappoġġaw l-isforzi għal kooperazzjoni fil-bini tal-istituzzjonijiet mobilità, eh, konnessjonijiet, interkonnessjonijiet u kontatti bejn in-nies. Għalhekk nixtieq nenfasizza li fil-marġni tas-summit ta' Riga ħajkunem hemm ukoll tliet avvenimenti kbar il-konferenza tal-medja fuq ir-rwol tal-medja fis sħubija tal-Vant, il-konferenza tas-soċjetà ċivili u il-forum tan-negozju. Dawn l-avvenimenti se jkunu qegħdin jenfasizzaw ir-rwol dejjem qiegħed jiżdied ta' soċjetà ċivili kif ukoll il-kuntratti ta' negozju bħala parti integrali tal-politika tal-isħubija tal-Vant. Membri onorevoli, nixtieq nenfasizza li l-valuri tal-Unjoni Ewropea u relazzjoni tagħna ma' sitt imsieħba tal-vant tagħna u aħna lesti biex naħdmu għal dejjem aktar ftejmiet infassla propju għalihom għal dawk l-sħab li għandhom il ftejn ta' assoċazzjoni, il-triq tagħhom tinsab fil-ftejmiet. Għal l-insihba l-oħra għatfad l-inna xol, għatfad xol xisir. Aħna rnexxinna naslu għal ftejm mal-Rumanija fuq relazzjoni tal-ġejjeni tagħna u aħna nittamaw li l-Kunsill jippermetti li jsiru negozjati fuq fuq il-subja ħat tiġi ħajkonna fil-ġejjini mal-Armenja, mux Rumanija. U kif ukoll ir-relazzjoni tal-ġejjini mal-Unjoni Ewropea. La darba inkunu rċivejna dawn l-affarijiet kollha aħna ħan ikkunsidraw b'mod serju dwar x'tip ta' relazzjoni iż-żewġ naħat eh, għandhom bżonn u jistennew. Aħna qegħdin nesploraw ukoll modi ta' kif nistgħu inżidu l-involviment politiku tagħna mal-Belorussja. Aħna konvinti li jekk niżviluppaw ir-relazzjonijiet bilaterali B'dan il-mod differenzjat, dan huwa l-aħjar mod kif niggarantixxu li s-sitt imsieħba ikollhom ehm, parti rilevanti fil-sħubija tal-vant u jkunu impenjati għal dan il-qafas uniku. Aħna nistgħu nimxu l qudiem fil-mobilità. U minn April tas-sena li għaddiet Il-Moldova diġa għanda reġim mingħajr viżi fiż-żona Schengen u kważi nofs miljun persuna setaw jieħdu vantaġġ ta' dan. Kemm il-Ġorġa kif ukoll l-Ukrajna għamlu progress tajjeb fl-implementazzjoni tal-benchmarks tal-pjanijiet ta' azzjoni tal-liberalizzazzjoni li jekk jwettqu dawn ir-rekwiżiti jippermetti dawn il-pajjiżi sabiex jagħmlu l-implementazzjoni rispettiva tal-pjani ta' azzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża u il-benchmark sa' tili fażi. Il-Kummissjoni ħat kompli tagħmel monitoraġġ u tagħmel l-almu tagħha sabiex tappoġġhom u ħatati rapport fuq il-progress sa' tmiem tal-2015. Il-finalizzazzjoni tan-negozjati mill belorussja fuq il ftejn ta' faċilitazzjoni tal-viżi kif ukoll il ftejn ta' riammissjoni u it-tnedija tal-sħubija ta' mobilizzazzjoni f'Ġunju u maffariet li qegħdin imbastru ħajsiru. Membri onorevoli, nixtieq nenfasizza li s-summit ta' Riga tal-sħubija tal-Vant ħajkun qed isir f'ambjent ġeopolitiku ġdid fejn inbidlu il-frontieri bis-saħħa u l-imsieħba u anka stati membri ġew soġġetti għal ħafna pressjoni. Nixtieq nenfasizza għal dar boħra li aħna ma naqblux ma ħsieb dwar eh, ċertu influenza jew inkella l-użu ta' ta' ta' saħħa biex jagħmlu koerzjoni. Urid ngħid li lanqas il-subja tal-vant u lanqas il-relazzjonijiet bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba tiegħu għat kienu jew ħajkunu indirizzati lejn xi ħadd partikolari. Iżda nixtieq nkun ċara wkoll. L-Unjoni Ewropea tkompli tirrappreżenta u taqbes għall-imsieħba tagħna li sabiex ikun jistgħu jagħmlu eh, għażliet ħilsa u sovrani tagħhom fuq il-politiki barmerġ tagħhom. Apparti li din hija opportunità kbira biex nerġgħu nikkonfermaw l-impentana għal subija tal-Vant, il-summit ta' Riga ħatkun opportunità tajba biex ikonna l-opinjoni ta' nifsiħba tagħna fuq il-ġejjieni tal-politika tal viċina tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nassiguraw li meta nerġgħu infasslu l-politika tagħna għal ġejjieni, aħna nkunu smajna l-imsieħba tagħna u nkunu rajna l-opinjonijiet tagħhom u jkunsidrajniehom. Signora President, membri onorevoli, nishtiq intenni li aħna edin nofru l-imsieħba tal-vant tana subija ġenwina. Aħna ma nimponux għazliet fuq l-imsieħba tana. Id-differenzazzjoni fir relazzjoni bilaterali tana irridu jittejbu u jikkonsidraw l-ambizjoniet ta' kull imsieħeb u l-bżonniet tagħhom. Involviment tal-gvernijiet tal-imsieħba tagħna hija xi ħaġa kruċjali sabiex ikonna ir-riformi meħtieġa. Minkejja dan, l-ebda gvern muħajir nexxielu f'dan ix-xogħol jekk ma jkollux l-appoġġ ġenerali tal-poplu. Trasformazzjoni ta' suċċess tirnexxi biss jekk tasal bħala riżultat ta' sforzi konġunti ta' soċjetà kollha kemmi. Li nieħdu ħsieb il-kostituenzi għal riformi li jistgħu jaffettwaw it-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali huma xi ħaġa imperattiva l-awtoritajiet lokali, il-membri tal-Parlament, inkluż il-membri ta' dan din il-Kamra, il-komunità tan-negozju u s-soċjetà ċivili, il-koll għandhom ruol importanti ħafna fil-subja tal-vant Għalek, aħna nserħu fuq din, fuq dan il-parlament sabiex jgħinuna eh, nappoġġaw l imsieħba tagħna sabiex natu l-ċittadini tagħhom l-opportunitajiet li huma jixtiequ. Grazzi għall-attenzjoni. Thank you. Thank you, Minister. Grazzi, Ministru. Issa, għandi it-tweġiba sur Kelly u anki għall-oħrajn li saqsu l-mistoqsija. Fl-aħħar se permetti catch the eye wieħed għal kull grupp politiku u se nieħu il-blue cards skont l-andament tad dibattitu u anki nuża l-privileġġ illi ma nippermettix blue cards u mhux se nieħu blue cards minn dawk illi qegħdin fuq il-lista ta' kellima. Mela l-ewwel kellima l-PPE is-sur Jareċka Vulowski għal żewġ minuti. Signora Viċi President. Mela, l-ewwel żewġ sentenzi mhux se jgħoddu mal-ħin tiegħi. Naħseb ta' min jikkondanna li kummissjoni Ewropea mhux preżenti għal dibattitu tant importanti. Jekk dan huwa l-messaġġ tal-importanza illi l-Kummissjoni Ewropea tati lil dan il-programm jiena jiddispjaċini u wissa jekk joġobkom ibdew il-ħin tiegħi. Din il sħubija tal-vant hija eh, politika imfassla ta' importanza strateġika hija bżonn juża għall-Unjoni Ewropea għalix dan għandu impatt fuq il-prosperità, il-sikurta u l-ekonomija tal-Unjoni. U anki għaliex il-għan aħari huwa islim u anki huwa tajjeb ukoll għal ġirin tagħna għax huma wkoll iridu jiżviluppaw skont il-mudell Ewropew. Dan is u huwa xogħol li għadu għet jitwetta u ovvjament kollox irid jipproċedi b'aktar bidliet u anki punti li jistgħu jisaxħu l-programm. Kien hemm tentattiv illi jiżvijaw eh, dan din is-ħubija, tentattivi li ġew mir-Russja għaliex Ehm, ippruvaw jirrifjutaw il-firma Vilnius. U allura kienet weġiba ċara u aħna zammejna ilom l-Russi u kienem il-talba tassew ċara li kunem adeżjoni mal-valuri Ewropej. Iżda Russja se tfalli fit tentattivi tagħha biex twaqqaf din isħobija u anki li twaqqaf il-opportunitajiet u l-azliet ħilsa ta' dawn il-popli ħilsa friga l-Unjoni Ewropea se żomma l-pjan tagħha, se toffri l-appoġġ u se tibqa' tissokta fid-direzzjoni tagħha meta xi ħadd jipprova jwaqfek. Inti jkollok żewġ għażliet, jew li tmur lura, jew inkella li timxi l qudiem b'aktar enerġija. Issa, t-tieni waħda hija l-għażla tagħna għaliex huwa r-rieda tal-imsieħba tagħna, rieda b'qawwija u mbagħad huwa għall-interessi tal-Unjoni Ewropea li nagħmlu hekk u bbażat fuq il-valuri tagħna. Umbagħad jekk ma niddefendux il-libertà u demokrazija fil-viċin tagħna, il-libertà u demokrazija u l-prosperità tagħna ikunu f'periklu grazzi. Grazzi ħafna, Sur Sarju Wolski. Issa jmiss, eh, anzi għana il sur Brunsolika li għandu blue card, pero minn issa naċċetta l-mistoqsija. Se naċċetta biss blue cards minn membri li mumiex fuq il-lista tal-kellima għaliex edin l-ura b-30 minuta. Mela, issa is-sur etnara li s-sur Frunġolika jgħatħu l-lista l-aktar tard. Mela, l-onorevoli Fleckenstein għas-Soċjalisti u Demokratiċi is-Sur Fleckenstein. Sinjura Presidentu kollegi. Il-subja tal-Vant għandu arn ċar qed joffri l ġirien tagħna tal-Vant għafas għal kooperazzjoni ekonomika u politika u dana jippermetti skambju bejn is-soċjetajiet tagħna. Is-subija tal-Vant hija xi ħaġa li aħna nofru. lil ġirien illi mhux se jkunu membri tal-Unjoni Ewropea u forsi lanqas jixtiequ jkunu bekk kooperazzjoni tajba mal-Armenja, Azerbajġan. Għaliex huma irrifjutaw ftejjim ta' kummerċ ħieles ma jfissirx li ma sax nikkoperaw, ma dana kollu il-kummerċ magħhom irrit ikun ibbażat fuq il-valuri tagħna. L-idea ta' reviżjoni min-naħa tal-Kummissjoni tal-Subija tal-Vant hija idea tajba. Is-Sir Sarjux Volski għandu raġun meta jgħid illi issa mhux il-waqt illi indawru ta' taħt fuq din is-sħubija. Iżda, friga, neħtiġu nisimaw illi din is-sħubija se tkun aħjar u aktar effettiva. Dana jfisser aktar solidarjetà, iżda wkoll aktar effiċenza kif ukoll aktar effettività ma' l fil-relazzjonijiet ma l-istati membri individuali. Irridu nikkonċentraw fuq il-punti b'saħħithom ta' din is-ħobija tal-vant. Insaħħu l istituzzjonijiet tal-istat. Ikonna aktar riforma demokratika u nżidu kooperazzjoni transkonfinali. Il-President tal-Ġorġa irrefera l-importanza ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi fil-vant u anki fil-punent. U dan huwa punt li għanna nżommu f'moħna għal medju. Grazzi issa imiss għal ICR e l-Onorevoli Desis Marker. Grazzi ħafna. Jiena minix tant komdu ma' dan it-test dwar il-ġejjini ta' sħubija tal-vant. Dan huwa test illi huwa disappuntanti għaliex Iva nisimaw dwar is-solidarjetà, nisimaw dwar kif se niddefendu il-prinċipji tagħna, iżda mhux qed nara ambizzjoni, mhux qed nara idea ċari. L-impressjoni li Russja dan l-aħħar snin għamlet fil-fatt, anzi għamlet ħafna pressjoni fuq dawn il-pajjiżi tas-Sovjet tal-Vant u allura Dan jwassal għal sfidi ġodda ġeopolitiċi. Jiena mhux qed nara kundanna ta' l-akkumulazzjoni ta' truppi russi fi zona tal-Vant u anke fil-preżenza tagħhom fl-Ukrajna. Al kontrarju, Russja qed tiġi mistiedna illi tiddetermina l-kondizzjonijiet ta' kummerċ ħieles mal-Ukrajina. Ġimma l-oħra ma' xi kollegi jiena żort il-van tal-Ukrajina f'Kieve u anki rajna l-konsekwenzi diżastrużi tal-aggressjoni illi kien hemm mingħata Russja, konsekwenzi diretti fuq il-familji li ġiġu bombardjati. Hawnhekk qegħdin taraw fidi xrapnel Hawnhekk għandna fdalijiet minn eh, bomba illi erdet familja f'Maripol. Iżda hemm konsekwenzi għal pajjiżi l-oħra Il-konflitt ta' dem fil-pajjiż hemmhekk joffri konsekwenzi ekonomiċi u psikoloġiċi u allura il riformi jirrikjedu sakrifiċċji mill-popolazzjonijiet irridu jħossu li l-Ewropa setati kompens għal dawn l-isforzi iżda hemm ambjent ta' tisfatta qegħdin nistennew messaġġ ċar u pozittiv minn Riga, aktar ċar u pozittiv minn l-proġett ta' l-abbozz ta' test u allura nittamaw li nkunu koerenti u rridu nkunu kuraġġużi biex bekk l ukraina u l-Ġorġa nofrulhom skadenza ċara għall-iskadenza tal-vizas. Grazzi għal-Alde għanna l-Onorevoli Austrovicis, President, Ministru. Is-subja tal-Vant imnidi ħames snin ilu eżempju ta' Unjoni Ewropea li tieħu azzjoni vera. Minkejja diffikultajiet kollha kif ukoll attakki miftuħa li kien hemm is-ħobija hija xi ħaġa li bi għandna nkunu gburin. L-alde jappoġġa il-politika ta' swija tal-vant għaliex dana jirrappreżenta stimolu importanti biex bekk ikonna aktar bidliet demokratiċi u inħedġu il-proċess ta' riforma f'dawn il-pajjiżi fil-vant. B'riżultat ta' dan irridu naraw illi impoġġu tlet pajjiżi, Georgia, Moldova u Ukrajna fuq il-mappa riforma. Nafu illi qed joħallsu prezz għall-għażla Ewropea tagħhom. Jiġifieri pressjonijiet kbar militari, politiċi u anki ekonomiċi u anki eh, pressjonijiet ta' propaganda li tisirilhom. Kollegi, aħna bdejna, anzi blatna itra miftuħa lil kapit statu gvern dwar stqarrijiet ta' Riga li traġiet firmata minn 98 membru ta' dan il-Parlament u aħna nemnu illi s-summit ta' Riga għandu jkollu ambizzjoni u anki juri spiritu solidarieta mal imsieb assoċjati tagħna. L-ewwel nitolbu l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea Friga li rikonoxxu il-perspettiva ta' sħubija għal Ġorġa Moldova u l-Ukrajna u anki li aħna naraw xinu ma kriterji u rekwiziti meħtieġa u dawn huma rekwiziti li neħtieġu l-lum mhux għada. Imbagħad inħeġġu illi jkun hemm ukoll reġim tal-vizas ħilsa għal Ġorġa u l-Ukrajina billi konna skadenzi ċari nittamaw sal aħħar ta' din is-sena biex intemmu ukoll il-pjanijiet tal liberalizzazzjoni għal vizas. Kollegi, hija l-politika tal-Unjoni Ewropea viżavi Russja illi waslet għal dawn is-sitwazzjoni u l sovija tal-Vant ukoll waslet għal riżultati pożittivi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss għal Gue l-onorevoli Scholz għal minuta. U nofs. Grazzi, President. Ministru. Is-summit dwar subija tal-vant illi jibda friga għada huwa wieħed ta' kontradizzjonijiet dan huwa ċar minn dak illi intqal minn qabel. Referenza għal relazzjonijiet differenzjati u fl-istess waqt smajna dwar politika kontinwa sa' issa minn naħa tal-Unjoni Ewropea U għeddin naraw dan ukoll anke minnu nuqqas ta' prezenza tal-Kummissjoni Ewropea hawnhekk illum. L-attenzjoni tas summit ukoll juri kontrizzjonijiet iwa sa' ħostat ta' dritt iżda eżattament l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel biex taċċerta illi eh, l-oligarkija korrotta eh, tkun tista tiħu post il-Prim Ministru fil-Moldova l-Ukrajina tista sempliċement tagħmel proibizzjoni ta' partiti li imorru kontra valuri fundamentali. Tliet kwarti tal-popolazzjoni fl-Ukrajina skont eh, stħarriċ tjajdu illi hemm bżonn riformi u issa mid dawn il-punti jrid jindirizza u anki huwa diffiċli illi ikonna demokrazija u drittijiet tal-bnedmin jekk kwistjonijiet ta' drittijiet soċjali jiġu eliminati u anki l-element ta' ġustizja soċjali, r-rati ta' għat eh, eh, fl-Armenja u l-ġorġa waslu għal 20% u r-rati u maktar olja fost iż-żazax. U gbat għanna nuqqas ta' nisa li qed jaħdmu per fil-Moldova. Dana kollu juri illi hemm proċessi soċjal ekonomiċi illi huma meħtieġa biex bekk kunem hemm aktar opportunitajiet tas-swieq. U allura aħna għandna nindirizzaw dawn il-punti għaliex is-Sovjet tal-Vant huwa aktar mill-ġeopolitika qegħdin nirreferu wkoll għall-iżvilupp meħtieġ. Grazzi ħafna l-Onorevoli Meżriċ għal-ħodor. Grazzi, Ministru, President, kollegi. Jekk hemm politika waħda fost il-politika esterna komunitana illi tassew teħtieġ reviżjoni hija il-politika tagħna tal-viċinat, mod partikolari subija tal-vant. Meta nqablu mal-anijiet oriġinali għadna l-bot minn eh, suċċess u allura il-grupp tagħna u laqa il-reviżjoni mill-naħa tal-Kummissjoni Han u nilqaw ukoll il-konklużjonijiet wiesa sissa differenzazzjoni illi hija l-kelma importanti ta' reviżjoni hija inevitabli fis subja tal-vant. Madana kollu ma nix ninsew illi tlieta mill-pajjiżi eh, tal-assoċjazzjoni firmaw ftehim ta' assoċjazzjoni tagħna u taħt dawn l-FTAs naraw li huma qed jallinjaw l-ekonomiji tagħhom ma' dik tal-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jingħataw essenzjalment perspettiva kredibli Ewropea u għanna ninuhom fi żmien asilu medju biex anki ipattu għal prezzijiet soċjali brabta ma' din l-allinjament ekonomika. Il-prinċipju more for more f'dan il din il-politika jagħmel aktar sens jekk dana jimplika wkoll les foles inqas għal inqas pala politika, aħna nħossu li kun adattat illi nżidu l-allokazzjonijiet ta' more for more li hu palissa ma ta' 20% u niddireġuhom lejn il-pajjiżi assoċjati. Sabiex ikunu kredibli l-politika tal-viċinat jeħtieġ appoġġ finanzjarju u iż-żewġ biljuni ta' kull sena allokati kemm l-ġirin tal-nofsinar u l-vant mhuwiex impenn kredibbli lanqas ma hija politika ambizzjuża inħossu li ċertament irridu nirvedu dan l-ammont fil-reviżjoni ta' nofs terminu bekk iridu impenn kredibbli għal msieħba tagħna kemm fin-nofsinhar kif ukoll fil-vant. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Fissem il-EFDD l-Onorevoli Castaldo għal minuta. Grazzi, President. Edin noqorbu għal dan l-appuntament importanti l-konferenza fuq il-sobija tal-vant naqbel ma dak li ntqal. Eh, iva, huwa ta' punt kbir li m'għandniex rappreżentanza mill-Kommissjoni dinja xaġa assurda, pero issa kif edin noqorbu lejn is-summit. Minna ħatana intenni illi sewa illi għal kull pajjiż illi rispetta l-elementi ta' Copenhagen illi joqrab lejn perspettivi Ewropej iżda nafu illi hemm ukoll korruzzjoni eh, dipendenza ta' sistema ġudikatika dawn huma problemi enormi li rridu jinelbu minna ħatana nħoss illi rridu E, naraw il-finanzjamenti u l-appoċ u għal-kooperazzjoni li aħna natu ta' kull sena lil dawn il-pajjiżi e, rridu nifokaw fuqhom u mhux nżidu il-polarizzazzjoni e, li ċertament mhux il-prioritajiet ta' dawk involuti. Nittamaw li dan is-summit ikun okkażjoni biex intennu dawn il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal membri mhux allinjati għandna l-Onorevli Corvin Mike. Grazzi, President. Meta jkonna diskussjoni ma' xaħat, irridu nkunu eh, onesti, għaliex inkella tista tiġi xxokjat minn dak li qed tiddebatti miegħu. Nafu li r-Russja ehm, il sitwazzjoni li iżda huwa diffiċli li tkun politiku eh, fl-oppożizzjoni jew ġurnalista liberu fl-Ukrajina dawn l-aħħar ġimgħat rajna Oli Konashnikov, Alexander Puzenko, Alon Maros, Serge Sukopov, Michael Tekachov, Sega Melznik, u oħrajn Ungarizi, Lut, Russi, etc. Dawn inqatlu minn nazzjonalisti Ukrajni. Nafu illi għanna l-element faxxista li jett jikber fl-Europa u hemm dawk li simpatizzaw ma dan l-element li qed dejjem jikber fl-Ukrajna wkoll. Grazzi. Okay. Und nun nach der Runde der Vertreter und Vertreterinnen der Fraktionen bzw. fraktionslos. Grazzi. Mela, smajna mill-kellima fissem il-gruppi politiċi u dawk mhux allinjati issa jmiss lil onorevoli Preda. Grazzi, President. Is-subja tal-Vant tippreżentanna xi ħaġa pjuttost stramba. Vilnius F'Novembru 2013 aħna tkellimna dwar summit li falla. Issa hawnhekk qegħdin nisimgħu dawk illi qegħdin jirreferu għal summit fallut friga qabel ma summit inbeda. Is-summit ta' Vilnius ċertament ma kienx falliment, Ivan kizbu riżultati f'temi ta' assoċjazzjoni ġew firmati, kien hemm il-faċilitazzjoni tal-viża, eċetera, u kien hemm progress ieħor. Ilkom kemm aħna nintebħu illi is-soċjetajiet fil-pajjiżi ta' sħobija mhumiex qegħdin biss iqisu ir rekord tal-sħobija stess, qegħdin ifittxu wkoll wedijiet. U dan jfisser illi Iva ekk għanna namlu għanna nitkelmu dwar ġejjieni għanna niddefinixxu l-ideali politika u anki l-ideal politiku tal-Unjoni Ewropea fid-dal ta' dawn il-pajjiżi għaliex inkella l-pessimizmu tagħna sejjer jirkibna u bekk se nsiru vittmi ta' propaganda russa. U skont dawn is-ħubija tal-vant hija politika kontra Moska. Bekk neħtiġu nkunu kuraġġużi, irridu wkoll nimpenjaw ruħna b'kuraġġ u anki nitkellmu dwar il-prospetti Ewropej għal dawn il-pajjiżi tal-vantu tal li għaw taħt nisħobija tal-vant. Tkun ħasra jekk l-aspirazzjonijiet tagħna jkun aktar baxxi minn dawk ta' sentejn erba' snin ilu f'Varsavja. Grazzi. Iva, issa fuq il-lista Miss l onervoli Pikola. Grazzi, President. L-importanza ta' dan is-summit friga mandiġ tiġi sottovalutata minħabba s-situazzjoni eh, politika wara l-annessjoni tal-Krimea u s-situazzjoni fl-Ukrajina. Iżda l-abbozz ta' dikjerazzjoni mhux inkoraġanti. Id-dikjerazzjoni hija aktar dajfa minn dak li kenna fil-passat għalkemm l-Ukrajina, il-Moldova u l-Ġorġa iffirmaw il sejmi tagħhom ta' assoċjazzjoni. Jina naqbel illi ma nix ikonna tamit fira u allura is-sħab tagħna m'għandhomx jitħallew weħedhom biex jiffaċċaw il-pressjoni u aħna biss nibqgħu nħarsu. Is-summit irid ikun opportunità unika sabiex l-Unjoni Ewropea tul l-impenn taħħar sobija tal-vant għandna nibatu tweġiba deċiżiva dwar kif nistgħu naħdmu flimkien u safejn aħna u r Russja nistgħu nkunu kontra xulxin. Grazzi ħafna l-Onorevoli Karski għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena jkolli ngħid illi aħna qegħdin sitwazzjoni tal-biża. Ir-rappreżentant Oli dwar il-sobija tal-vant tkellmet u però il-Kummissjoni mhix preżenti hawnhekk illum. Dan huwa summit importanti ħafna jekk mhux l-aktar importanti fid-dawl tal-pajjiżi tal-Vant. Hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiżi sħab tagħna u għandhom għandhom ta' assoċjazzjoni Mana u saqedin qegħdin jiffaċċaw diffikultajiet minna ħal oħra l-Unjoni Ewropea li qed tipprova tibbilanċa interessi kontradittorji. It-test li tiġi adottat fis-summit għandu jkun b'saħħtu għanna nikkonfermaw illi l-Ukrajna, l-Ġorġa u l-Moldova jkollhom ġejjieni Ewropea. Għanna nitikjaraw illi fl-2016 ikunem vjaġġi minn viza għall-Ukrajni u l-Ġorġan u dak minn Ġorġa u l-aggressjoni russa irridu insejħula ek kivini u l-annessjoni tal-Krimea hija dik li annessjoni u allura inkella inkunu edin naraw illi Russja tuħu aktar azzjoni jekk ikun aktar dajfa. Danke sehr. Grazzi. L-onorvali pajet għal minuta. L-omuniku. Grazzi. Ħafna. Il-partnership tal-Vant u politika tal-partnership tal-Vant hija ħaġa importanti ħafna fuq dan m'hemmx dubju. Madana kollu, irridu eh, ħarsu lejn is-summit tada mill-lenti kritika. Is-summit tada għandu joħroġ ħaġa speċifika sabiex nappoġġaw l-Ġorġa, l-Moldova u l-Ukrajna, pero. Is-sinjali kollha qed iruna li ħampaċċu biss u riżultat konkret mhux ser joħroġ. Hija ħadu ta' di għal l-Unjoni Ewropea mhux tieħu deċiżjonijiet sabiex xi viża za ċittadini tal-Ukrajna, s-soċjetà tal-Ukrajna mda bżonn aħbarijiet tajbin. U imbarazzanti li l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkonferma li l-Ukrajna għandha posta fl-Ewropa fil-ġejjieni. Xi stati membri qegħdin eh, jitħabtu ma' l-entużjażmu tagħhom għal ġejjeni tal-Ukrajna, tminja ma ratifikawx il-ftejm ta' assoċjazzjoni u nittama illi l-Unjoni Ewropea ser xammar il-kmim u tagħmel dak li hemm bżonn fil-ġimgħat li ġejjin. Danke sehr. Der nächste Redner ist für eine Minute Herr Miloslav. Grazie. L-Onorevoli Ransdorf għal minuta. Eh, Grazzi ħafna, President. Il-partnership tal-Vant kienet idea tajba. Le, kienet idea brillanti. U l-Kommissjoni kisret kollox billi poġġita taħt il-politika ostili tal-Istati Uniti lejn ir-Russja. Ħarsu lejn l-Ukrajna 60% ta' inflazzjoni, default tekniku mit-ċen Bank Ċentrali Nazzjonali. Mill-Majden 46 bank Ukrajin eh, kollassaw u l-salarju medju fl-Ukrajna huwa 40 euro fix-xar. l-Amerikani issa qed imorru lura fuq il-passi tagħhom id-laqqa bejn Putin Lavrov u Kerry f'Soċi juri dan kollu. Naħseb għandna intemmu dawn il-ħmeri l dejjem u nagħmlu pal-Amerikani. Nun is der nächste Redner Grazzi. L-Evoli Ropa, minuta. Pirmininkė, šiandieną Rusija leidžia suprasti, tai kas vyksta Ukrainoje gali li natu mu eh, illi dak li qed l ukrajna s-siġi pejzu oħra hija realtà. Din it-teddida hija ekonomika u għoddim dan l-Unjoni Ewropea trid tkun aktar b'saħħitha. Irridu nitkellmu dwar appoġġ reali l pajjiżi ta' dan il-partnership. Dan jista' jkun utli għanna ninformaw aħjar il-pajizi tal-partnership dwar l istituzzjonijiet Ewropej, il-Parlament, kif ukoll il-proċess leġislattiv għal daqstant hemm bżonn niffinanzjaw aħjar ix-xogħol tal-ġurnalisti ta' dal pajjiż hawnhekk fi Strasburgu fi Brussell hemm bżonn niffinanzjaw proġetti illi jiffokaw fuq skambju ta' arfin. Għanna nitkellmu wkoll fuq riformi fil-pajjiżi tal-partnership dan kollu għandu iwieġeb għal l-espressjoni reali ta' dal-pajjiżi. Nistiden il-kulħadd sabiex jinvesti f'dal-pajjiżi, jiġifieri nitrasferixxu l-ideat prinċipali tagħna fil-dal-pajjiżi. Uh, nun Bill Esrich. Grazzi. L-Onorevoli Esrich, ġal minuta u nofs. Thank you. Grazzi. Għet nsegwi da of b'interess, summit u għalada, tkellimna fuq il-kizbit l-inkizbu sissa u inklużi taħdidiet mal-Ukrajna. Definizjoni stramba ta' kizba meta tara fiex qiegħed il-pajjiż. Eħsibiet tiegħi u tan alkohol immorru lejl persuni qed ibatu hemmhekk. din il-mixja tal russja li t-espandi l autorita tagħha u tikseb iktar art. Issa ħaġa li bla limitu, ma tafx konfini. U taf eh, illi mm, għalkem taf illi il paċet tiġi perikolata naħseb li metodu kemm xejn eh, taskurat jisu xaġa minn Star Trek għanna għadu jismu l-Borg illi jeżisti bil-jessimula jassor b'individualità kulħadd jaqa' t tisfera ta' kontroll tagħha u l-unika raġuni għat eżistenza hija din. U iktar kemm inħares li sitwazzjoni iktar nara li din hija verżjoni iktar serja ta' dan kollu. R-Rus tikber, tsit l-influenza tagħha u din ħaġa li t titwaqqaf hemm bżonn jieħdu nnifsu jaraw x'qed jiġri. dispera ma nisma' dawn l-affarijiet u nittama li eh, minn da summit ma joħroġ xejn ħażin. Thank you. And uh, Mr. Jurek? Sur Jurek, jidher inti xtaqt tressaq kart, pero inti edet fil-lista u um, mbikux bot kellim iktar tard. Kellim li miss l-onorevoli Balzo. Elnök asszony, köszönöm a szót a keleti partnerség megfelelő keret lehet. Grazie, President. Il-partnership għal-Vant jista' jgħin lil pajjiżi eh, ta' l-ex-Unjoni Sovjetika li kollhom relazzjonijiet tajbin mal-Unjoni Ewropea. Madana kollu ma nistawx nisforzaw dal-pajjiżi li koperaw magħna għandek pajizi li jridu jikkoperaw eh, mana jekk ikun hemm pajizi jridu jikkoperaw għanna eh, niftħu tri għal dal-pajizi imma jekk dawn jiffirmaw patt assoċjazzjoni ma jfissirx li jdu jimxu lejna bħal Ukrajina drittijiet tal-użu ta' lingwi minoritarji li mhumiex żgurati hemm gruppi militari u paramilitari li jaġixxu f'dal-pajjiżi ġifieri hemm valuri Ewropej li mhux qed jiġu rispettati f'dal-pajjiżi. Hemm bżonn naċċettaw li hemm pajjiżi fejn iffirmajna, iffirmaw patt ta' assoċjazzjoni magħna imma jridu jinaqdu ma' Russja. Andrej Plenkovic fi 1 minuti 30. Sir Plenkovic għal minuta u nofs. Grazzi. Signora Lunacek din il- eh, dan il diskussjoni fuq ir-rabba laqa tal-Panċa Balvant Friga hija importanti għal kredibilità tal-politika barranija tagħna, l-messaġġi illi batna li sitt pajjiżi speċjalment il-ħames pajjiżi illi kienu aktar involuti, mhux qed nitkellem dwar il-Belarus, illi għandu pożizzjoni speċifika, dan il messaġġi ma differenti mill messaġġi li nibatu mill-Vilnius. Li rridu ngħidu li aħna lesti nipremjaw il-progress li kisbu fi triq lejn Ewropa, speċjalment l-Ukrajna, l-Moldova u l-Ġorġa, illi huma impenjati fi triq lejn Ewropa u rridu eh, insegwu l-sforzi tagħhom u nidu miżuri kollha dispożizzjoni tagħna. Assistenza finanzjarja, bini ta' istituzzjonijiet, assistenza fil riformi speċjalment fil-ġudikatura u l-ġlida kontra l-korruzzjoni dum ikun ta' priorità għal-politika tagħna. Is-sinjali li qed nibatu lill individu ta' dal-pajjiż speċjalment termini ta' liberalizzazzjoni ta' reġim ta' vizas, huma importanti ħafna għal mod kif il-pubbliku f'dal pajjiżi ħares l-Unjoni Ewropea wara l messaġġ li tajniehom fl-aħħar snin huwa importanti li ma ndiżappuntawhomx. U hemm bżonn ukoll nagħmlu ċara li pajjiżi ġirien illi dawk il-partners kollha huma ntitolati għal teħita deċiżjonijiet tagħhom dawn se jgawdu mill-appoġġ tagħna. Danke sehr. The next Grazzi. L-Onorevole Bostina, rożoċ minut. Grazzi, Signor President, Ministru. Mill-aħħar sal tfo eh, il-Paċib tal-Vand Vilnus, nbidlu ħafna affarijiet ma' l-partners tal-Vand, mod partikolari dawk li firma f'tim ta' assoċjazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea illu ma' eh, qed jiffaċċaw issa pressjoni esterna. Fl-Ukrajna depressjoni esterna eh, mhux tieqaf u għandek truppi Russi illi qed jqattortajta fil-vant l ukrajina L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa dal-pajjiżi fil-partnership għandha tejn ir-riformi tal pajjiżi u tirrikonoxxi tirrikonoxxi progress meta dan jkun sar. Ambizzjoni baxxa friga tfisser impatt drammatiku eh, negattiv fuq l-Ewropa u fil-pajzi tal-vant. Nitlob li żewġ naħat ta' membri u komissjoni jiżguraw il-summit tariga jibat messaġġ pożittiv lil partners tal-vant. Żewġ minuti għandi, mhux minuta waħda, grazzi. L-Unjoni Ewropea mandiġ toħno l-aspettativi u l-aspirazzjoni tal-partners tagħna u ċ-ċittadini tagħhom imma nirrikonoxxu nikkompensaw l-isforzi tagħhom nuru l-integrazzjoni eh, hija ħaġa miftuħa lihom, nofrulhom messaġġ u opportunitajiet illi jistaw morru kontra il-propaganda b'saħħitha minn ta' Russja. Ma il perspettiva hemm pass importanti li nieħdu il-reġim eh, ħieles ta' viża sal ġorġa u l-Ukrajna. Ejja ma natux ħaġa oħra imma nipremjaw l-isforzi ta' dar pajjiżi. Dan huwa messaġġ ewlieni il-ġejni tagħhom huwa fl-Ewropa u għanna nkomplu ġillu għal dan. Jiena wkoll nappoġġa bla kondizzjoni il-litra tal-kollego tal Strevicius. Danke sehr. Und nun Grazie ħafna l-Onorevoli Zlotowski, għal minuta. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, rozpoczynający się... Signora Prezydent, il-summit fuq il-partnership għal-vant li se jibda għada huwa okkażjoni eċċellenti sabiex l-Unjoni Ewropea tieqaf tamel eh, tabirru ħalli għandha politika eh, mal pajt tal vantu li li ngħadu azzjoni konkreta jekk l-armi tal-Russi mhumiex argument biżejjed nistaqsi min ser jgħina nirreaġixxu l-Ukrajna llum hija s-suġġett numero wieħed il-kaos li qed jikber, il-banek li qed ifallu, attakki ġodda mir russja jkomplu jfarku dal-pajis li qiegħed fuq l-adba tagħna. Nistgħu nikkuntentaw ruħna l darboħra illi nitkellmu biss għajnuna ekonomika, għajnun effettiva fil-bini ta' istituzzjonijiet demokratiċi huwa punt illi għandu jider fid-dikjarazzjoni ta' dan is-summit. Is-saħħa tar-Russja huwa għadavut għall-impotenza tagħna fis-summit ta' Riga għandu juri illi aħna nistgħu eh, nkunu ibsin ukoll. Sfortunatament il-Kummissarju eh, mhix edaw. L-Onorevoli Vajgil għal-minuta. Na, fuq presidnica Mislim da minn bosti bżeli na konsu. Grazzi, Signora President. Naħseb se teħod li il-mikrofonu x-diffiċ li tkellem fuq ħaġa komplikata fil-qosor. Il-partnership tal-Vant u l-Unjoni għal-Mediterran u ma' innovazzjoni fil-politika Ewropea li ma' innovazzjoni ma' kienieċ ta' suċċess għal daqstant qed niddiskutu il ġit illum qed nitkellmu fuq il-ħtieġa illi nirrevedu dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet qed nittrattaw kwistjonijiet bilaterali li għadhom miftuħa u interessi ġeostrateġiċi differenti. Imma fis-sens ta' Eh, tkabbir ta' zona ta' valuri komuni hemm inkomplu x-xogħol tagħna f'dal qasam f'dal-żona tad-dinja wkoll jiena konvint illi jekk rajna r-rwol tal-parċer b'dal-mod, il-gwerra fl-Ukrajna qatt ma kienet isseħ. Nalaq b'dan il-klim, unkomplu, unkompli ktar tard. Super muj fir minute. Muchas gracias, señora presidenta. Don Riga non nos gusta. President, da summit mux qed jirġobna il-ftehim ta' assoċjazzjoni huma armi eh, politiċi f'sitwazzjoni ekonomika mhux indaqs il-pajjiżi tan-nofsinhar aħna nafu sew dan xi fisser aktar dejn, aktar neħija tal-industrija kif ukoll eh, nimxu lejn is-subalternità aħna appoġġajna il-ċaqli illegali tal-poter, destabilizzazzjoni, il-gwerra u issa għanna NATO li qed toħlo odot u kapaċitajiet f'direzzjoni aggressiva. U il-gwerra ibrida din isa fetix li tikkwalifika il- Hidma dak li tiġri bej Russja u l-Ukrajina u dejjem għal glorja u xewqat tal-Istati Uniti li msiħeb numru wieħed u fid-direzzjoni bil-kontra ta' Ewropa integrata eh, ġustament u li verament hija indipendenti. Grazzi. Grazzjas. Grazzi. L-onorevoli Stanoka. Grazie President, jina mm, ottimista minnix il-partnership tagħna tal-Vans fil-format prezenti. jista' wasal biss għal konflitt l-ulka mod kif l-Unjoni Ewropea tista' twaqqaf din ix-xejra u li ti twaqqaf id-detorjazzjoni tal relazzjoni ma' Russja u twaqqaf il-pressjoni fuq eh, iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-partner tal-Vant. Il-żbal fatali li sar mill-Unjoni Ewropea għaf l interpretazzjoni tal-partnership illi kien f'natura ta' imperializmu ta' l-Unjoni Ewropea l-infant il-gwerra ċivili fl-Ukrajna hija frott velenus ta' distorsjoni. Illum 40 sena wara li adottajna l-Pata Helsinki bżonn illi nlaqgħu eh, la oħra sigurtà fl-Ewropa jekk il-parteċipanti ma ux messaċ għawi, il-messaċ għawi qawwi messaċ mis li ċivili għanna naqdu u mux nifirdu. Und nun Herr Jean-Luc Schaffhauser für l'onorevoli Schaffhauser al minuta. Und Madame la représentante euh, de Madame Mogherini. President, rappresentant ta' Signora Mogherini lejliet il-summit ta' Riga irridu namlu sammarju ta' ġara ta' il-partnership tal-Vant ħadd mill-wedi, lebda mill-wedi ta' wara l-kwera birda ma' ġew segwiti. U ma' nix naqdu l-vant mal-ponent. Kull darba li pajjiż iservi ta' pont l-Unjoni Ewropea tispeċċa ġellet in bejnietom. U n-nies ikollha tażel bej il-ponent u l-NATO biex l-Ukrajina, l-Ġorġa u oħrajn bizna l-10.000 vittma fl-Ukrajina u konflitt oħrajn se jkomplu. Dement nibqaw napoġġaw l-espansjoni aggressiva tan-NATO. Grazzi għasur Kerry politika realistika li trid rappresentantu li mixin l-endan, pero l-standards doppja għandhom jitwarbu u nimxu lejn Ewropa Eh, maquda dan u li tkun Ewropew dan iż-żmien. L-Onorevoli Kellam għal minnu ta' nofs. Summit ta' Riga m'għandux ikun M'għandux ikun summit ta' paroli biss, jingħad li ċertu stati membri ma nridux jaslu għal ftehim oħrajn jarawa bħala l-opportunità Pero li għanna bżon huwa bil-kontra. L-Unjoni Ewropea għandha turi għandha turi impen lejn il-partner salvant. Dinja triq diffiċli ħafna. U toġabni dekrazzjoni mill president Latvijan li għanna bżon partnership ġenwin. U nittama il-reprezenza tal-Latvija fid-deċiżjonijiet ta' Riga wkoll Jina għat mill-parteċipanti tal-ittri tal-MPs summit u nirrepeti l-appell għas-sena li ġejja reġim ħiles mill-viza za' żewġ pajjiżi l Ukraina u Ġorġa huma essenzjali u niċċaraw l-perspettiva Ewropea ta' tliet pajjiżi, pajjiżi li għandhom lider kolom di perspettiva d-mirtana u li nizguraw li dal-pajizi ikunu jistaw jazlu it-triq tagħhom. L-approċċ Ewropea għandu jkun infassal aħjar għal kull parteċipant. Imma l-messaġġ tagħna llum għandu jkun m'għandniex inħallu dal-pajjiżi eh, diżappuntati billi morru lura fl-impen tagħna dal-pajjiżi meħba bihom eh, fil-familja Ewropea llum qabel għada. Grazzi, eh, kellem li mis l-onorevoli Mamikins. Um, thank you, Madam President. Grazzi ħafna, Signora President. Signori, l-izjed xogħol importanti ta' dan is-summit huwa li wieġeb il-mistoqsija jekk hux ħajkun hemm riforma u e, fil-kontenut tal-subija tal kella iċħat mut bil-mot un mot Aħna qed naraw sinjali ta' mart. U mhux ħajtieħdu deċiżjonijiet serji, dawk id deċizjoniet li jistennew l sieħba tagħna, mhuwiex ċar għalfej qatt m'għandniex e, reġim ta' mingħajr viża mal-Ġorġa, xe il-Ġorġa wetqet il-kundizzjonijiet kollha. Jiena naf li l-Kummissjoni deċizjoni pozittiva, deċiżjoni pożittiva, imma għalfej din ma teħdiġ qabel. Din hija kwistjoni ta' attitudni, aħna maħniex qed naraw l-arroganza tagħna stess. Il-problema hija li l-Unjoni Ewropea trid tilab ir-rwol tagħhu il-kbir u dan huwa żball. L-imsieħba tagħna għandhom allerġija li għadin u ma jridu jkunu f'kundizzjonijiet indaq sa xminajra mhux ħa nistgħux nippretendu riżultati tajbin. Aħna għandna bżonn nagħmlu riforma tal-programm tal-Isħubija tal-Vant, grazzi. Der nächste Redner ist nun Herr Marek. Issa kellim li miss l-onorevoli Jurek għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Manna ninsew qatt li jekk insaħħu l-indipendenza ta' pajizi ta' wara l-Unjoni Sovjetika, inkunu qegħdin natu sens li l-kooperazzjoni tagħna bil-Etheridge li tela issa kienet jitkellem dwar realizmu u r rispett tal-isfera russa tal-interessi ma jiddispjaċin ngħid li jekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu f'dan il-mod, ħankunu qegħdin nimminaw il-fibra morali ta' l-Ewropa. Għawek f'dan il-parlament kemm il-darba nisimaw nies li qegħdin jippritkaw dwar il-valuri tagħna. Forsi għandna bżonn nikkunsidraw il-fatt li dawk il-pajizi fil-vant tal-Europa, l-Ukrajina, il-Ġorġa, dawn ukoll jixtiequ jwaslu il-valuri tagħhom lejna li huma ta' benefiċċju għalina. Il-Kristjanità baqa ta' dejja anka wara snin ta' eh, tirannija sovjetika, imma qed insemmu xi ħaġa fuq dan fir-riżoluzzjonijiet tagħna? Grazzi ħafna issa l-onorevoli Xtetina għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Is-summit ta' Riga se jkun opportunità sabiex namlu differenza bejn il-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' sitt pajjiżi ta' sħubija tal-Vant minħa l-oħra iżda għandna bżonn ukoll pożizzjoni waħda lejn l-isħubija tal-vant. Issa, xinu id-denominatur komuni? Tlita minnom għandhom gwerra. Il-Armenja tiġiet l-Azerbajġan, l-Ukrajina edha fi gwerra ibrida mal-Federazzjoni Russa. Hemm tliet pajjiżi li huma parzjalment okkupati fil georgia l-Ossetja tisfel u ehm, Transnistria fil-Moldova u l-Krimea fil-Ukrajina. Is-sitt pajjiż huwa l-Belorussja li ma jaħbix E, it tħassib dwar is-sigurtà tiegħu stess. Id-denominatur komuni fil-każijiet kollha huwa propju il- il-politika violenti u imperialista tal-Federazzjoni Russa. Jiena nixtieq nitlob lil kummissarju Han sabiex e, l-affarijiet jgħidhom kif huma. Ir-Russja Sqarrit gwerra ibrida kontra l-Europa. Russja tagħmel gwerra ibrida kontra l-pajjiżi tal-subija tal-Vant li qegħdin jippruvaw joħorġu mill-xkil autokratiċi tal-Kremlin. U il-mod kif nejnu l-Russja huwa billi najdula il-verità, nitkellmu dwar il-verità tar-Russja u r-Russja għal darboħra saret imperu reganista tal eh, Ta partikolarment lejn dawn l-imsieħba tal-vant. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Sanje għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kummissjoni, il konsil intervjenew u assikurawni li Imbżon li minn dan is-summit ikonna riżultati b'saħħithom. Imbżon li l-Unjoni Ewropea tirtira minn dawk il-viċinati li ma tantx huma sikuri. Immem kwistjoni li ħadd ma jsemmi dwar l-imsiħba tagħna tal-Vant hemm l-Ukrajna li aggressiva ħafna mgwerra fiħdana u hemm Eh, atteġġament jibes ħafna minna tal-Russja u koll, ebżon l-Unjoni Ewropea tkun kredibli u tkun attraenti bħala alternativa. Ebżon din il-kredibilità, ebżon ninsistu fuqa u ebżon nkunu lesti u koll eh, għal krizi anka fiħdan dawn il-pajizi u rridu nfakru kol ir ruol li għandhom il-komunitajiet fiħdan dawn il-pajizi. Il-kwistjoni hija jekk verament l-Unjoni Ewropea tixtieq terfa din ir-responsabilità. Issa naddi il-kelma lill-Onorevoli McAllister għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Il-sinjal politiku ċar minn Riga għandu jkun li l-Unjoni Ewropea qed tkompli l-kooperazzjoni mill-qrib mal-pajizi fl-subja tal-vant u dan b'mod konsegwenti u loġiku. Aħna smajna ċertu kummenti f'dan id-dibattitu kemm mir-rappreżentanti tal-xelluk eh, estrem u tal-lemin estrem. U jiena nixtieq nifasizza ħaġa li l-sħubija tal-vant ma tfissirx li dawn il-pajizi imsieħba irridu jazlu bejn l-Unjoni Ewropea u r Russja miex jew waħda jew l-oħra, anzi hija it-tnej li huma. Insubja tal-vant mhijiex indirizzata kontra ħadd laqqas kontra ir-Russja. Ija izjed dwar il pajizi tal insubja tal-vant li jiddeċidu eżattament sa fej jixtiequ tixti tasa il-kooperazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea, mhux il-pajjiżi kollha jistgħu joqorbu lejn l-Unjoni Ewropea bl-istess mod Għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li eh, nittrattaw dan mod mm, fassal għal kull pajjiż mod individwali. Hemm bżonn inkomplu nenfasizzaw l-importanza tal-valuri Ewropej tagħna demokrazija l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem u dan huwa punt ieħor li jrid ikun ċentrali f'dan is-summit friga. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Claire Moody għal minuta. Ma mhux qed narawek. Mela, il-kellim li miss għalek huwa l-onorevoli Kukan għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Is-sitwazzjoni li hemm bħalissa fil-vant tal-frontieri tagħna isna morna lura għal eh, politika ta' influenza ta' żmien eh, ta' qabel bejn il-vant u il-ponent. il ponent Il-subja tal-vant palissa huwa għafas eh, importanti. L-mira aħħarja tagħna hi għandha tkun li konna imsieħba aktar demokratiċi u aktar integrati mal-Unjoni Ewropea, hemm bżonn immorru lura għal dawn l-elementi bażiċi biex inkunu ta' suċċess iridu nuru b'mod ċar li aħna lesti ninvolvu bisħieħ il-kapital politiku mal-imsieħba tagħna. Hemm bżonn li nkunu involuti bisħieħ u aħna nistgħu nagħmlu dan jekk nibatu messaġġ b'saħħtu maqut permezz ta' dan is-summit. Nixtieq intenni il-politika tal-viċinat tagħna għandha tiġi indirizzata b'mod aktar politiku, ċi tipproponi eh, viżjoni ċara u aktar korraġuża għall-imsieħba għall-ġirien tagħna. U ehm, mal klim irridu jmorru l-fatti, partikolarment dawk li semmew l-ambizzjonijiet Ewropej tagħhom huma għandhom bżonn sinjal minn ħatana issa iktar minn qatt qabel. Grazzi. Danke sehr, Grazzi ħafna l kellima li jmiss huwa eh, l-Onorevoli Kristea għal-minuta. E kifet nitkellmu qed titfassa l-istorja. Fis-snin li ġejjin għandna nħarsu lura lejn illum b'konvinzjoni li aħna għamilna ħaġa tajba u tajna risposta tajba għall sfidi kritiċi li qegħdin jiffaċċaw l-Ewropa tal-Vant. Għan nitkellem dwar l-aspetti tal-ambizjoni u l-perspettiva ta' sħubija. Aħna rridu nagħmlu aktar għal dawk li għandhom ambizjonijiet Ewropej u eh, li verament irnixhom jieħu xi ħaġa u li qegħdin fit-triq Ewropa. Ovvjament irid isir xi ħaġa għax il-klim mhux biżejjed imma l-Unjoni Ewropea ċi tibgħat eh, sinjal ċar lil Moldova, Georgia u l-Ukrajna li l-ġejri tagħhom huwa bħala stati membri sakemm iwettqu verament l-obbligi tagħhom u juru impenn reali lejn l-aġenda ta' riforma tal-ftejn eh, ta' assoċjazzjoni. Aħna ma nistgħux nitolbuhom jagħmlu riformi jekk ma tuhomx xi ħaġa lejn xi ħarsu u irridu jiġu konsidrati bħala kandidati serji fit-triqtom lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Zdrojewski. L-ewwel net. Nixtieq insemmi li l-politika tagħna lejn l-imsieħba tal-vant dejjem kienet inkonsistenti, innoċenti, il fuq u l-isfel U frankament, aħna ma tantx konna effettivi. Fl-aħħar ħames snin iżda għamilna ċertu progress. Jena naħseb li xorta waħda għadna maħniex qed inkunu konsistenti kif suppost. Aħna mhux dejjem qegħdin nofru dak li għandna nofru. Iżda fl-aħħar mill-aħħar naħseb li mxini fid-direzzjoni it-tajba. Issa jiena f'dan l-istadju nixtieq ngħid li fiħdan din isħubija tal-vant hemm bżonn li nagħmlu differenza bejn l-imsieħba tagħna. Dak li qegħdin noffru l-imsieħba tagħna jrid ikun ibbażat fuq id-differenzi li jeżistu bejniethom għaliex hemm sitt pajjiżi differenti. Hemm eh, differenzi ewlenin u kultant huma kulturali, issa fil-ħin limitat li għandi nixtieq inwieġeb għal uħut mill-kritika ta' rappreżentanta Olja li ħafna drabi tkun hawnhekk preżenti u jiena naħseb li l-fatt li mx qedaw għandha raġuni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Strojewski. Kienet fadalli 20 sekonda, ma grazzi tal-li spiċajt qabel. Issa l-onorevoli Frunġulika għal minuta. Grazie ħafna, Signora President. Fil-fatt, is-Sinjura Lukaxevica qalet li bl-Europa, l-Unjoni Ewropea edin nofru sħubija ġenwina l dawn it-tlet pajjiżi. Sfortunatament, aħna edin nofru inqas minn dak li edin jistennew. Aħna edin nieħdu pass lura meta mqabbel mal-aħħar sħubija tal-vant li kellna Vilnius Dawn il-pajjiżi, sinjuri, għandhom bżonn perspettiva Ewropea reali huma dak li qegħdin jistennew u aħna qegħdin sfortunatament inbidlu dan is-summit li ħajjibda għada eh, dawn it-tlet pajjiżi qegħdin inbidluhom speċi ta' buffer states. Qed nieħdu pass lura bħal konċessjoni offrejna lir russja Issa konċessjoni russja anzi. Jina naqbel mal-Kunsil li rridu nappoġġaw l-iżjed ratifika kmini eh, mill-Istati membri tal-ftejmi eh, ta' assoċazzjoni, id-DCFTA mal-Ġorġa, l-Ukrajina u l-Moldova. Eh, din hija ħaġa importanti ħafna biex insaħħu l-assoċjazzjoni politika u integrazzjoni ekonomika. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għal minuta u nofs l-onorevoli Dubravska Xiċa, l-onorevoli Swiċa. Il-fattu li aħna qegħdin nifacċaw sitwazzjoni ġeopolitika kompletament ġdida jekk nqablu għamma sitwazzjoni li kien hemm qabel is-summit tal-2013 imbidlu l-frontieri bis-saħħa, ċertu stati membri qegħdin jiffaċċaw il-pressjoni, il-stit stati li qegħdin nitkellmu dwarhom. Jinsabu f'sitwazzjoni differenti forsi tlita minnhom għandhom sitwazzjonijiet li nistgħu nqablom bejniethom, iżda u xinu l-kas kienem ħafna bidla mill-2013 u jina naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli fl-istess direzzjoni hemm bżonn nisimgħu l-imsieħba tagħna. Palma qalet ir-rappreżentanta tal-Kunsill hemm bżonn nkunu nistgħu nofrulhom sħubija sħiħa. U forma ta' sħubija serja għaliex dan huwa l-unika mod kif nifaċċaw ir-Russja Ir-Russja mar nexxiliex eh, tiżvijana mill-triq tagħna u hemm bżonn insistu fuq dan forsi m'għandniex nikkunsidrawhom bħala ladu, iżda huma ċertament huma l-oppożizzjoni tagħna. Il-fatt li ċ-ċittadini ta' dawn l-istati qegħdin jistennew tibdiliet u għalhekk hemm bżonn li nipperseveraw, hemm bżonn li nofrulhom il-perspettivi Ewropej. il ftejn ta' assoċjazzjoni Ġifirmat, u għamel ċertu differenza. U lan ewlieni tagħna għandu jkun li nexxinna naslu għal paċi u għalhekk irridu nkomplu naħdmu. Mhux biss fuq is-solidarjetà imma anka appoġġ konkret. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Galler għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nixtieq li r-riżultat ta' dan is-summit ikun wieħed li huwa inkoraġġanti għall imsieħba tal-vant tagħna, jiġri inkoraġġanti għal dik li dak li huwa l-ġejjieni fl-Ewropa tagħhom jekk irriduh dan il-ġejjieni. Jiena naħseb li uħut minnhom iva jixtiequ U din ċertament mhix xi ħaġa li tiġi imposta minnaħa tagħna, demokrazija, libertà, l-istat ta' dritt. F'dik il-parti tal-Ewropa tista' tinkiseb biss permezz ta' ġejjieni Ewropej. Ewropew ċertament mhux wieħed Russu. M'għandniex nibqgħu immorru lura għal Vilnius 2013 fid-dawl tal-aggressjoni tar russja hemm bżonn li nassiguraw li l-popli ta' l-Ukrajina u l ġorġja jifmu li aħna maħniex qegħdin sempliċement natuhom flus. Aħna qegħdin natuhom ukoll is-simpatija tagħna, u l-impenn lejhom. U din hija xi ħaġa li fuq meda qasira ta' żmien nistgħu nagħmluha. U nistgħu nagħmlu dan billi neliminaw il-viżi. Safina firem itra iffirmata mill-kollegi li propju tqajjem dan il-punt. Jiena naħseb li dan huwa pass konkret li jista' jittieħed f'dan is-summit u b'dan il-mod il-ċittadini ta' dan il-parti, din parti ta' dinja jħossuhom parti mill-Ewropa ħilsa. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li jmiss l-onorevoli tokes għal minuta nofs. Grazzi ħafna, Sur President, situazzjoni fil-Krimea wara il-konflitt ta' gwerra bejn l-Ukrajina u Russja inħolqot situazzjoni ġeopolitika ġdida fil-rapporti tal-pajizi tal-Subja tal-Vant. Il-pajizi imsieħba tal-Vant waqt dan il-summit li ħajkun mimli sfidi propju minħabba il-relazzjoni tas s-saxalijem U propju minħabba din il-laqa imżon li konsidraw dawn il-kondizjonijiet negativi u rridu nibatu messaġġ ta' kuraġġ ta' tisħiħ eh, lejn dawn l imsieħba li huma maqsuma bejn mifruda nisom u għalhekk din hija opportunità unika anka dawk li huma l-pajjiżi bħal l-Ukrajina, l-Moldova u l-Ġorġa eh, li firmaw il-ftejn ta' assoċjazzjoni biex nevitaw il-gwerra u biex insaħħu is-sigurtà f'dan it-territorju hemm bżonn li insibu soluzzjoni politika għal dik li hija l kriżi bejn l-Russja u l-Ukrajna, ir russja u l-Ewropa. Minnaħat tal-Ewropa rridu garantixxu impenn kontinwu broadmap li hija affidabbli u timxi lejn eh, l subija ta' dawn il-pajjiżi eventwalment anke mal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Temixxi Buni pour un minut. Il-kellimni jmessa minuta. Għal minuta eh, Et nitkellem fuq is-summit ta' Riga minħabba il-pożizzjoni ta' Russja aħna nixtiequ li jkollna suċċessi aktar qawwijin jekk dan is-summit ta' Riga jista' forsi jibdel l-affarijiet jien qed nara l-progress li huwa ċkej kienet nitkellmu fuq il-proċess ta' adeżjoni ta' tliet pajjiżi qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' politika tal-viċinat ta' tliet pajjiżi żvilupp fis soċjetà u l-istat ta' dit bħala eh, bażi qed napprovaw riformi li huma kruċjali. Aħna din flimkien ma' pajjiżi oħra l-Armenja, Azerbajġan ma nafx hekk għandu x'jaqsam ukoll il-Belarus. X'għandna bżonn iżjed li nagħtu sinjal pożittiv ħafna s-soċjetajiet taħt it-teddit prezenti bħalissa ta' Ressja għandhom iħossu li qed huma qed jirċievu f'ħafna kampijiet bħal pereżempju offerti konkreti għal liberalizzazzjoni tal-viza għal Ġorġja u l-Ukrajna għandu jkun ippreżentat moċċar u id-diskrizzjoni promettenti ta' perspettiva ta' skobija tal-Unjoni Ewropea bżonn. Hemm bżonna, grazzi ħafna, grazzi l-kelma li l-kellim li jmess issa l-minuta. Grazzi ħafna, President, grazzi għatih qabel is-sħubija tal-Lvan, qabel summit ta' tal-Lvan taħna konna din naħsbu x-risultati stajna naslu għal Forsi stajna kellna izet riżultati ku kunem iżet determinazzjoni minn ħatana. Din l-inizjattiva ma kienx diretta lejn ħadd b'mod speċjali mhux kontra ir-Russja kif xi wħud qegħdin jaħsbu hawnhekk. Is-sħubija hija diversa. Hija sħubija bejn sitt imsieħba, sitt stati membri, skont il-kellim, ta' ambizjoni differenti u kapaċitajiet differenti. Sissa aħna e, e, kena pjuttost suċċess mhux ħażin e, fuq l-Ukrajna, il-Ġorġa, l-Moldova u proġetti speċifiċi finanzjati mill-Fond dwar il-Viċinat u diversi forum ta' sħubiju ma' neċessari imma l-ambizzjoni l-ambizzjonijiet huma differenti allura l-aspettativi huma differenti. Jiena kuntent bil-dikjerazzjoni dwar il-fat li l-Moldova, l-Ġorġa u l-Ukrajna għazlu il-triq Ewropea. Il-kellimni miss. L-ewwel ħaġa, grazzi lill-predeċessur fil-presidenza tal-li ċaraw il-pożizzjoni tal blukat u kellna diskussjoni iktar strutturata grazzi ta' dan. It-tieni, konti qed hawnhekk fil-Parlament għal sitt snin issa din l-ewwel darba fejn rajt il-Kunsill qiegħed hawnhekk, xi kultant jiġu kritikati li ma jkunux hawnhekk Imma illu mawnek ma il-lera il-komissjoni tal-aġeb din. L-inerzja tagħhom għanda iċċedi għal għal determinazzjoni tagħna fil-summit tariga u daw il-pajjiżi qegħdin juru kuraġġ kbir illi ddikjaraw illi bl-Ingliż East is beast u West is best qed jgħid il-kellim. U tajjeb li jkollna suċċess tajjeb friga u li jkollna eh, vjaġġa, sistema ta' vjaġġar ħilsa minn kull viża delwat u din tinkoraġixi li ċittadini f'dal pajjiżi u niproċedu fil fil-triq li huma jridu jieħdu. Grazzi ħafna. Qui conclut le tour de parole, nous allons passer au catch the Il y a trois inscrits. Je donne la Grazie, parti ta' issa naddu għal parti tal KHDI hemm tlieta li jixtiequ l-kelma l-ewwel wieħed. Grazzi ħafna sur President. Sinjura President, Sinjuri, il-summit ta' sħubija tal-Vant se jkun il-test litmus ta' dak li għedin niddiskutu l-lum u għalek aħna għedin niddetku ħafna ħin għalih dan jek, waħda mill-punt li suppassiet fil-agenda huwa l-kooperazzjoni dwar is-sigurtà tal-enerġija u l-interkonnessjonijiet. Fl-2014 il komissjoni Ewropea organizzata stress tests u analizzat il-konsekwenzi potenzjali tal-waqfien tal-flus tal-gas mir russja u intwera li koordinament taħjar fost l-Istati membri fil-fat jimmitiga eh, il-problemi li forsi jitfaċċaw dak il-kas. Eh, situazzjoni mi se jistabli fl-arena internazzjonali u rridu nkunu kawti u koll u nkunu attenti għal assigurta tal-enerġija. Għal-jekk aħna nkunu kontenti b'kull proposta li tejjeb il-tejjeb il-situazzjoni ta' interkonnessijiet, interkonnessjonijiet u sistema tal-enerġija fl-Ewropa. Kellimni jmiss għal-minuta. Grazzi, Signora President, f'dan f'dil opportunità li għedin diskutu l sobija tal-vant, nixtieq insemmi punt serju ħafna dwar il-popolazzjoni griega li qegħdin jgħixu fil-Ġorġa. Ferja illi ħafna deċenni ta' snin ilu iktar minn 150 Grek kienu jgħixu fiha wara il-waqa tal-Unjoni Sovjetika, il-parti kbira minnhom ġew il-Greċja, imma għandna 15,000 Grek li għadhom hemm. X'inhi il-problema? Wara il-, il, il, il wara li kienu telqu mill ġorġa daw telqu id-djar tagħhom u wara li kienu telqu kien hemm konfiska ħatfa illegali ta' djar tagħhom minkejja l-isforzi li saru din il-ħatfa jew ser illegali ta' daw id-djar ta' daw il-proprjetajiet għada hemm u l-autoritajiet fil ġorġa mhux qed jieħdu passi biex biex eh, jirritornaw daw id-djar u nitlob illi nieħdu da b'mod serju fil-Kunsil. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Jiena konvint li ċittadini ta' sitt pajjiżi kollha qed insemmu jridu perspettiva Ewropea, jew almenu jaraw l-Unjoni Ewropea bħal xi ħaġa li hija pożittiva ħafna jiena niftakar kif kienu l-affarijiet għalina xi deċenji ta' snin ilu meta konna aħna illi konna nibdew inniedu t-triq għall-Unjoni Ewropea għalhekk jiena nixtieq li das-summit ikun ta' suċċess, verament nemmen illi l-prijoritajiet tagħna iridu ikunu li nżommu l-paċi u l-kooperazzjoni ekonomika mal-pajjiżi kollha tas-subja tal-Vant. Imma wkoll il-kondizjoniet li impoġġu l ewwel net ridu jkunu l-valuri Ewropej u mbagħad id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, libertà tal-medja u kull ħaġa li tagħmel l-Unjoni Ewropea Aħna mhux qed faw nagħmlu aħna ma rridu nagħmlu xejn kontra r-Russja l-kontra. Aħna rridu noħolqu sħobija x'aħna rridu li kulħadd ikun sieħeb tagħna. Grazzi ħafna u bekk nagħlqu l-KHDI fuq da suġġett. Issa il- e, il-kellim li miss il-rapporter. si il signora Ministru fissam il-Kunsil. Onorevoli membri, l-ewennet, ipermettu ippermettuli nisħaq fuq il-fat li l-lum u għal da diskussjoni partikolari qed nitkellem fuq ir-rappreżentanta Olja Sinjura Morgherini, il viċi President tal-Kummissjoni li supposti tikkonsidrawha din il-ħaġa u fl-istess ħin bħala presidenza jina nista e, insemmi diversi kommissari li diġa illum edin frika xuħut avvenimenti bħal per eżempju il-konferenza il il tal-mida l subija tal-Vandi bdiet, U napprezzaw allura l-fatt li kooperazzjoni tajba mal-Komissjoni fuq il-preparazzjoni tal-summit. Ta ta u diversi importanti u pozittiv li jem diġa ka diversi komissari fostom il-Sinjura Morgarini. I-permettu li najtu fisem il-Sinjura e, eh, rappresentant ħna għadna attenti nisimaw lej da kollu li l-intqal, l lumtu li diskussjoni u kjoġobkom kunu zguri li ħan innutaw u nikkonsidraw kull ma jettu, il-kommenti kolla li jettu, il-proposti kolla li ħriġtu bijom Ippermettuli infakkar li s-summit ta' ħajuri illi sħubija tal-Levant ħatibqa priorità tagħna u ħatibbat messaġġ politiku ċar li l-ewwel l-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha fil-impenn tagħha fis-sħubija tal vant u determinata biex timbotta għal relazzjonijiet apposta ma' ma' imsir tagħna fi sħobija tal-vant li huma indipendenti u ħnissuktaw nagħtu kull appoġġ lil dawk li msirba tagħna li accettaw din mobilizzazzjoni fuq l-iktar impenji ta' riformi ambizjużi permezz tal-fejjimi tagħna ta' assoċjazzjoni magħhom. Dan is-summit jimmarka livell ġdid fir-relazzjonijiet tagħna mal-imsieħba tagħna. L-iktar ambi, l il-ftejimiet bilaterali tagħna ma' tliet imsieħba It-tieni l-sħobija tagħna it involvi sitt eh, pajjiżi sħab tagħna. Ma nistax nisħaq biżejjed l-importanza li aħna inżommu eh, li jibqa' dan din is-sħobija u l-Unjoni Ewropea tibqa' li tidħol eh, f'tatidiet ma daw daw il-partners tagħna huma x'inhuma relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea tielet aħna ħantejbu l-isforzi ta' komunikazzjoni strateġiċi tagħna biex nispjegaw x'inhuma huma relazzjonijiet mal-imsieħba tagħna u x'mhumiex fil-fatt u żgur nargumentaw illi dawn mhumiex diretti lejn lebda parti terza. Allura ħan issuktaw id-dialogu minn tagħna ma dawk illi jisfidaw din il-ħaġa. il ħaġa u li huma dubjużi fuqha. Xuħut minnkom tkellimtu kollu saqsejtu fuq il-perspettiva Ewropea għal Ġorġa, il-Moldova u l-Ukrajna daw it-tlet pajjiżi u s-saħħa ta' riflessjonijiet fid-deklarazzjoni ta' Rika. Ippermettu li l-ewwel nisħaq il-proċess ta' tfassil ta' dikarazzjoni konġunta eh, ta' summit ta' sħubija tal-Vant għadu għaddej. Negozjati huma ta' natura inklusiva bejn l-Istati Membri tagħna u l-imsieħba. Negozjati huma għadhom għaddejjin u f'dan l-istadju għadna qed nistennew l-eżitu ta' edana eh, negozjati. Il-konsens li jiġi miftijem irrid jirrifletti ħtiġijiet speċifiċi ta' kull pajjiż eh, aspirazzjonijiet u u l aspirazzjonijiet li huma jaqsmu mal-Unjoni Ewropea u l-interessi tagħhom waqt li nagħmlu verifika realistika għalfejn nistgħu naslu fis-snin li ġejjin. U f'dan il-kontest Riga għandha turi l-ewwel u qabel kollox li aħna ħanaslu għal relazzjon għal livell ġdid ta' relazzjoniet ma' tlet imsieħ batana li magħhom iffirmajna l-iktar ambizjużi sissa imma nuri nuru r-rieda tagħna li naħdmu għal ftejmiet iktar apposta ma' kull pajjiż biex nassiguraw li l-isħobija tibqa' għafas inklużiv. Jiena nemmen li aħna naqsmu l-opinjoni li il-progress għal dan is-summit fi Riga huwa ta' importanza kbira li nistgħu nużaw ferm iktar żmien għalih biex niddiskutu diversi suġġetti fiktar dettal. Imma ħan nirrispetta l-aġenda tagħkom, jien apprezzata biż-żmien u ħanalaq. U nsemmi biss illi verament napprezza l impentakom u l-appoċ minn ta'kom fuq is-subija tal-vant u relazzjoniet ma' parlamenti nazzjonali u rwol ta' da kollu jikonsolida s-sħobija tal-vant li huwa dija ta' importanza enormi. Il-kol flimkien irridu nejnu l-sħabna jirrealizzaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. Nirringrazzjakom il-kol tal-kontribuzzjoni kollha minn tagħkom, nirringrazzjakom il-kol għall-appoġġ tagħkom eh, biex għall-politika ta' sħubija tal-vant biex tinnexxi u nirringrazzjakom tal-intom tagħtu każ li aħna jkollna storja ta' suċċess friga f'dan is-summit. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Merci, madame. Grazzi, signora President. Nissomnal u dan id-dibattitu.